edna fissamet il-kem minkejja li protest li l-problemi għadhom għaddejjien xorta u għadha nkomplu nġiddu sabiex nkunu nistaw nilħu dawn il-stabilment tal-valuri fondamentali. Grazie. Dank, Kommissar de Gucht. Grazzi etwas irrit. Grazie, su de Gucht. Issa. Peres illi l-aħjar persona jitkellem kwa kun istur kun ħalli fidejh. President, komissari kollegi.